tħassib kbira jina jina nixtieq nenfasizza illi il-Parlament Ewropew għandu maġġoranza kbira favur is-sovranità u l-integrità territorjali tal-Ukrajina u aħna eh, nkomplu nappoġġaw din l-idea. F'numru ta' riżoluzzjonijiet aħna eh, urejna li din il-ġimgħa ukoll irridu niddikjaraw eh, illi aħna ma nirrikonoxxux din eh, l-okkupazzjoni illegali tal-Ukrajina. aħna kontra dan u aħna nappellaw li Russja sabiex jirrispettaw prinċipi internazzjonali u anke biex jirtiraw it-truppi tagħhom mill-frontieri tal-Ukrajina u jżommu lura milli jieħdu azzjoni li tista' twassal għal ta' stabilità fl-Ukrajina. Il-kol kemm aħna konvinti minn dan u konxi tar-responsabiltajiet tagħna. Nilqaw l-attivitajiet kollha eh, li qed isiru f'appoġġ għal gvern Ukren biex jiprofa jeżerċita il-seta tiegħu fuq il-pajjiż u biex anke jeleb dawn l-ostakli li jinħolqu. Għalhekk huwa importanti wkoll għalina li nkomplu nappoġġaw eh, l-Ukrajna biex ikonom ekonomija stabbli, niġġieldu l-korruzzjoni u nelbu anke il-differenzi soċjali f'dan il-pajjiż. Għalhekk jiena nilqa l-estensjoni tal-appoġġ finanzjarju lill-Ukrajna kif ġie mħabbar mill konsil u kif sar sena kif sar fis-sessjoni li għaddiet ser niddiskutu u koll preferenzi kummerċali unilaterali dan ser nivvotaw fuq nar il-ħamis il-Parlament Ewropew u koll et jibbat missjoni ta' osservazzjoni għall-elezzjonijiet fil-25 ta' Mejju li qed nittamaw li jkunu ġusti. U dan ukoll jgħin biex iwassal għal kapitlu ġdid paċifiku għal stat demokratiku. Meine Damen und Herren, in der Nacht vom 6. auf den 7. April 2000. Signori, 6-7 April il genocidio ikun l-20 anniversarju tal-ġenoċidju fl-21 frak kon fil-figuri mit ġurnata minn mit elf persuna inqatlu. Il-maġġoranza tagħhom kienu nisa u tfal u ħafna trabi u ħafna familji ħafna familji ittieħdu minn din il-komunità, il-komunità dinjija ma, ma referċi responsabilta tagħha, eh, meta ta' b'dan il-ġenoċidju, din kien, dan kien reat li ġi implementat mill bnedmin u dan ma nistawx nippermettu li jerġa' dar darb'oħra. Il-bira fl-Rwanda u f'Xebeniċa u ma nafux jekk dan ux ser jerġa' iseħ u jekk hemm lezzjoni li għandna nitalmu minn dan il-ġenet tiġu fil-Rwanda hija li ma nistgħux nagħlqu għajnejna u ndawru wiċċna. Din mhix kwestjoni tal-pajjiż tal-pajjiż stess meta l-pajjiż stess ikun qed joqtol il-poplu tiegħu dan huwa ksur tad-drittijiet tal-bniedem. tal bniedem Dan anke japplika għad dittatorjat fis sirja dawk li huma responsabbli għal dan ma jistgħux jaħarbu mill-ġustizzja u importanti ħafna li l-liġi nazzjonali u internazzjonali kif ukoll il-qorti kriminali internazzjonali dan għandhom il-wol għandhom jissaħħu li rwanda issa qed tipprova turi l-bqija tad-dinja illi l-paċi u l-konċiljazzjoni hija possibbli. Nixtieq ngħid l poplu tal-Rwanda li aħna nappoġġawhom biex ikollhom futur paċifiku f'pajjiżhom. Irridu ngħinu l-pajjiż biex niżguraw li il-kriminali li wetqu dawn ir-reati għandhom jiġu ikkastigati u fl-istess ħin għandna nejnu l-pajjiż biex jasal għal stabilità ekonomika u kolem u ukoll bilanċ u paċi fil-pajjiż. Unuru anke simpatija ma' dawk illi tilfu tilfu l-familja tagħhom. Il-ħamis li għadda Dominic Bodiez wara marda kif ramiet feta ta' 66 sena. Fl-2011 Dominic Bodiez kien l-ewwel ombudsman Franċiż u ġġiela talek għad-drittijiet ta' ċittadini u anke ġġielet għall-ugwaljanza u għal ħafna snin huwa kien fil-vant nofsani bħala bħala korrespondent fl-1983 huwa sar sindku ta' Toulouse wara missieru u żamm dan l-irwol sal-2001. Għal ħafna snin kienu kol hawnhekk fil-Parlament Ewropew ħafna minnkom tiftakruh bħala kollega bniedem ta' rispett kien ġenerus u kellu dejjem klim ġentili għal kulħadd, kien kien persuna ta' dialogu u kien anke jaqat in-nies. Ħafna minnkom tiftakru li huwa kellu quddiemu problemi anke serji u anke kellu attakki fuq stess li ma li kienu folots u nofs il-parlament u aħna xtaqna għalek nuru il-kondoljanzi tagħna mal-familja tiegħu f'dawn iż-żmini diffiċli għalhekk nitlobkom fissem għal-kollega tagħna biex nagħmlu minuta silenzju. das protokoll und die angenommenen texte der sitzungen vom. zwei und. drei april sind verfügbar. gibt es dagegen? mela il-minuti u t-testa adottati huma disponibbli hawn oġġezzjonijiet ma jidhirx li dan huwa l-każ mela mela il-minuti ġew approvati. Mela, t titkellem fuq xi ħaġa li għandha x'qasam mal-aġenda? Le, point of order jekk joġbok, nixtieq nagħmel talba l-10 ta' April, jiġifieri erba' tiem ilu, il-Parlament Ewropew organizza smieħ fuq inizjattiva ta' ċittadini fi Brussell li kienet waħda ta' suċċess il-kollega tagħna l-Onorevoli Svoboda bħala President tal-SND għamil ċertu stqarrijiet il-President jħol mikrofonu, jiddispjaċini.